u diskussjoni fuq dan il-punt. Issa għanna il-mistoqsijiet orali dwar l-izvilup fl-Unjoni Ewropea. għad il-kelma l-ewwel net lil eh, Sur Harbour li tippreżenta din il-mistoqsija. Jiena verament qed nuhu gost li prezenta din il-mistoqsija jina nuhu gost li ħammexu bħala l-grupp tiegħi fuq dan. Aħna konna l-ewwel grupp li ppreżentajna din il-mistoqsija li x'aħna naħsbu li turi kemm nagħtu importanza li konna e, serja sħiħa, sħiħa ta' politika ta' tkabbir, għanna bżon li konna e, impjiegi maħluqa fl-ekonomija illum, impjiegi minn li ma jipoġġux aktar pressjoni fuq ir rizorsi tagħna. Jien mhux għot indur l-elementi kollha ta' dan ir-rapport fil-żewġ minuti li għandi, iżda nixtieq insemm żewġ punti li għonnet fuq l-opportunitajiet fis-suq waħdini tal-Unjoni Ewropea jien qed gost li dwar il-Sur Kreutzmann il-mistoqsija tiegħu tindirizza l-istess tema li x'dan juri li kulħadd jaħseb l-istess mod din hija l-ikbar opportunità li mhux qed tiġi sfruttata sabiex l-impjiegi verament jiċċaqalqu u sabiex ukoll dawk il-negozji żgħar ikun jistgħu jiċċaqalqu u dawk l-intraprizi iżżaru ma dawk l-intraprizi li ħolqu li żjed impjiegi b'mod konsistenti f'taħħar 10 snin u fil-qasam tas-sas servizzi fejn loqna opportunitajiet ġodda għal negozji biex ikollhom informazzjoni sabiex jibdew negozji b'mod faċli f'pajjiżi oħra, din xi ħaġa rridu nisfruttawha. Iżda kollegi, ħafna gvernijiet mhux qed jippromovu dawn l-opportunitajiet u mhux qed jużaw l li aħna diġà poġġejna fis-seħħ Issa tininet fuq is-suq waħdini digitali jiena ħin kollu nirċivi ir-rapporti, kull ġimma nirċivi rapport ġdid li juri l-importanza li ninvestu fl-infrastruttura digitali, kif ukoll li l-isfruttar tan-negozji ta' dan meta jħolqu l impigi Nixtieq ifaħar ir-rwol li kellha l-Kummissarju f'dan. Għandna neħdu vantaġġ minn dan, irridu nenfasizzaw l-investiment li sar. Għandna bżonn li konna aktar negozji li kollhom is-sit tagħhom fuq l-internet u dan jista' jgħin ikabbar l-ekonomija tagħna. L-aħħar rapporti juru li l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar l-akbar reġun fid-dinja għall kummerċ elettroniku. Dan huwa verament xi ħaġa rridu nisfruttawha. Għalhekk kollegi aħna għandna opportunitajiet, għandna għodot, mela għalfejn mhux qed nħeġġu lill-gvernijiet tagħna bla appoġġ tal kumissjani u oħrajn sabiex jużaw dawn l-għodot kif ukoll sabiex joħorġu u joħolqu dawn l-impjigi u dawn l-opportunitajiet. Grazzi kollega Harbour. Issa il-kellim li huwa l-Onorevoli Handel. Sur President, grazzi ħafna tal-li dejt l-kelma. Signuri, aħna inna snin issa eh, għaddej minn din il-politika ta' austerità li qiegħda tiġi implementata għad detriment ta' ċittadini tagħna. Aħna qegħdin naraw il-perikli ta' reċessjoni minħabba dan. Qegħdin bil-mod il-mod isna naqgħu fiha din ir-reċessjoni. U dan huwa ċar li ġej bħala riżultat mill-fatt li n-nies ma jifmux li aħna għandna bżonn nkunu nistgħu naħolqu l-flus għal pagi tan-nies sabiex huma jkunu jistgħu jixtru l-affarijiet sabiex dan il-mod noħolqu it-tkabbir u l-impjiegi. Dan huwa aspett verament importanti. Et jisu et, et jizdit suspett li it-kabbir wahdu ma jista joħloq xej, ma jista jasal għal xej. U forsi għanna bżon innaqsu dawn il-politika ta' austerita it kabir huwa iżjed milli sempliċiment ikonna buzzi għal twiet ħafna affarijiet, għanna bżon infasslu ċertu programmi b'kontenut ġenwin, iżda jidher li għadna ma tallimna xejn. Niżjed program ta' ħidma għal kummissjoni program ta' ħidma riċenti tal-Kummissjoni għal 2013, Kummissjoni tajt li għandha saħħa kbira minħabba l-ekonomiji ta' suq li huma adattati soċjalment, ġifieri jkunu jistgħu jkollhom vantaġġ kompetittiv u jibqaw fuq qudiem din ir-revoluzzjoni industrijali ġdida. Sinjuri, dan ma jfisser xejn aktar li fli rridu naqsu il-kondizjonijiet soċjali sabiex nejnu l-kumpaniji kbar, l-industrija, kif ukoll nippruvaw nitrattaw il-kompetittività industrijali fil-waqt li naraw id-drittijiet tal-ħaddiema. Minn flok dan għanna naqsu d-drittijiet tal-ħaddiema, minn flok dan għandu jkonna eh, pjan differenti għall-istati membri, pjan fejn kunu nistaw u l-impjiegi minn ma jkollhom ibatu il-faqar, ġviri jkollhom e, kwalità ta' ħajja tajba. Iġifiri rridu nitilqu l lin mill-Europa ta' kompetittività għal waħda ta' solidarjetà irridu nħarsu lejn is-sitwazzjoni tal-surpluses eh, u l-bilanċi ta' bħalissa fil-kontijiet. Aħna għandna politika ta' taxxa, għandna bżonn ta' taxxa tal-politika ġusta sabiex nassiguraw li dawk li għandu ħafna flus ikun jistgħu jikkontribwixxu niftħu ċertu opportunitajiet fl-Ewropa Eh, politika industrijali ħat toħloq aktar impjiegi jekk tħares lejn il-ħarsin tal-klima u servizzi pubbliċi. It-TUC Ġermaniża riċentement ħarġet bidea tajba tip ta' pjan Marshall li il komissjoni għandha tħares leja aktar mill-viċin għaliex hija xi ħaġa li għal qalbna u għal qalb il-Kommissjoni wkoll hija ta' valur biss jekk inti tkun tista' toffri lin-nies ġejjieni aħjar u mhux sempliciment nimlew il-bwiet ta' ftit nies u għalek li aħna f'dan il-Parlament Ewropew rridu nieħdu inizjattiva. Grazzi ħafna Sur Handel. Issa ngħaddi il-kelma lill-Onorevoli Ferreira għal tliet minuti. Grazzi ħafna Sur President. Jekk inti tħares lejn is-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea, ġifiri l-situazzjoni ekonomika u monetarja tal-2013, trid tagħmel dan mod oġġettiv. Jekk sempliċement ħares mod ideoloġiku toħroġ b'dawn l-idejat mhux ħajkun biżejjed. Aħna inna fi kriżi aħna kena krizi fl-2012 u mill-2010 dawn il-politika ta' disciplina qed jintużaw. U qed jintużaw b'mod fraġli, mod mod ibes ħafna fl-iżjed ekonomijaj fraġli u mhux qed niksbu riżultati. Id-bassir Eh, tal-2007 tiegħid li ħajkun hemm 0.7% ta' tkabir fil-waqt li fil-fatt kien hemm tnaqqis ta' 6.9%. It-tkabbir li ġi it-tamat kien eh, ta' 0.07% imma ir-riżultat fil-fatt kien din ir-reċessjoni ta' 6.9%. Aħna ħarisna lejn il-politika sinkronizzata tal-austerità li dawk il-pajjiżi fej forsi kollom surplus. Jiġri dawk il-pajjiżi li kellhom deficit ġew mġela jkollhom dawn din l-austerità u din l-austerità kienet eċċessiva. Liżiet pajzi pajjiżi b'saħħithom mixin qudiem għarisna li 0.6% għal-komunitajiet kollha kemm huma u jiena naħseb li fil-fatt imma fil-fatt naħseb li ħajkun ta' 0.1% jew taħt 0.6%. Iġifiri, fl-Unjoni Ewropea rridu ngħidu iqfu b'dawn l-esperimenti, rridu imbidlu termini ta' diskussjoni fejn hemm uħud li qegħdin ibatu għal benefiċċju ta' oħrajn għanna nuqqasijiet fl-istruttura tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Aħna verament qed naraw il riżultati li ġejjin minn dan u rridu nieħdu l-konklużjonijiet neċessari. jekk nitkellmu dwar konsolidazzjoni budgetarja, iva, iżda għanna bżon li rivedu l-istruttura, irridu nerġaw narawa. L-iskadenzi għal konsolidazzjoni, il-konsolidazzjoni tal-budget, irridu jiġu eh, intawla jmurru jmorru l-ur iżiet il-qoddim irridu, iva, irrid ikonna dawn il diskadenzi imma rridu nkunu realistiċi, irridu ikonna dawn il-rati tal-interessi minimi u mux natu ħafna profitti lil dawk li qegħdin jagħtu il-finanzi għal dawn il-pajjiżi, jiġifieri rridu nbidlu innaqsu il-pis. U din hija ħaġa rridu nagħmluha fl-Unjoni Ewropea llum narfu li il-kreditu mhux sejjer fl-ekonomija reali, l-Unjoni Ewropea hija politika reali industrijali rridu nirrevedu il-politika tal-kummerċ estern trid tkun adattata għal ħajja reali. U dan kollu jrid isir mingħajr ma jkun hemm ħafna piżijiet fuq nies li ma jistħoqilhomx. Irrid nagħmel appell. Ejja ma ningannawx lil nfusna b'ċertu politiki jew setat illi fil-fatt qegħdin hemm sempliċement biex jiġġustifikaw dak li diġà sar. Hemm bżonn nbidlu l-approċċ tagħna irridu nġildu l-qat, irridu nġildu n qas ta' miet, irridu nirrevedu dan kollu, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, onorevoli Ferreira. Issa l-onorevoli Kreutz għal żewġ minuti. Sur President, eh, Signuri Komissari Redding, il-kollegi għandhom raġun aħna għanna opportunità kbira ġifiri dik li noħol u su kbir digitali din tista' tippermetti li l-SMI sabiex joħol u l-impjiegi. Dan ifisser li rridu nissimplifikaw il-proċeduri, nevitaw il-burokrazija li bħal dejjem tagħmel il-ħsara partikolarment għall-SMEs għandna bżonn ta' patt Ewropew għat kabbir il-Bank Ewropew għall-Investiment f'dan is-sens jista' jkollha rwol importanti. Dan ifisser li iżda għanna bżon li konna il-rizorsi finanzjari neċessari. L-Onorevoli Handel, aħna mannix bżon li li da bel klassijiet, aħna rridu li s-suq ta' xogħol namlu aktar flessibli, aħna għandna okkażjoni kbira ħafna, aħna għandna qatt tal-żgħażagħ ta' 50% fi Spanja, ta' 30% fl-Italja, 20% fi Franza. U fil-Ġermanja, hemm bżonn li inkomplu nqaqlu x-xogħol. Ġviri, jiġifieri jekk hemm xi mod kif inkunu nistgħu nqablu domanda u talbiet ta' xogħol u l-fornument ta' xogħol, inkunu nistgħu nipprovdu dawn il-postijiet ta' xogħol u nġildu l-qatt fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa ħafna iżjed importanti milli noqogħdu nagħmlu ġlida bel klassijiet. U il-unions f'dan is-sens fl-opinjoni tiegħi jistgħu jagħmlu rwol importanti ħafna għanna bżon ta' investimenti fl-infrastrutturi l-kbar, l-enerġija, trasport, telekomunikazzjonijiet. U dan ukoll bil-parteċipazzjoni minnaħa tas settur privat dan għaliex huwa il-settur tal-privat li jirnex li jikkalkula l-ispejjeż u l-benefiċċji għall-investimenti. U għan f'dan il-każ il-Bank ta' Investiment Ewropew koll għandu jkolla għandu jkollu il-rizorsi adegwati. Aħna għandna opportunità pożittiva jekk biss jirnexxinna neliminaw l-elementi pożittivi tas-suq waħdini fil-Kumitat Parlamentari qegħdin niġġieldu propju biex insaħħu s-suq waħdini għaliex dan għandu il-potenzjal ta' tkabbir fl-Ewropa. Mod partikolari għandu il-potenzjal ta' eh, impigi ġodda. Grazzi ħafna, Onorevoli Kreutzmann. Tista' taċċetta mistoqsija minn l-Onorevoli Handel? Mela ngħaddi kelma l-Onorevoli Handel. Onorevoli Kreuzman, jina ma nafx xkonta t-prova tajt, inti meta t-tkellem fuq din ġlida bejn klassijiet, jek inti taħseb li din ġlida bejn klassijiet, tfisser li kunu għedin dejjem nżidu s-setat tal-intraprizi l-gbar, jonqsu il-pagi u drittijiet tal-ħaddima, mela inti fil eżattament dak li xtaqt najt jena. Nixtieq fakkar l-Onorevoli Handel li ma jandux sens li inkomplu b'dan it-tip taħsib il-postijiet tax-xogħol jinħolqu biss jekk fissu ikun hemm prodotti kompetittivi dan huwa l-unika mod kif nistgħu noħolqu impjiegi ġodda. 23 miljun ta' eh, SMEs 23 miljun ta' eh, persuni edha. Jekk kull intrapriża toħloq posta xogħol ġdid ikunu solvejna l-problemi kollha. Issa l-affarijiet mhumiex daqshekk faċli ovvjament Iżda jena naħseb li hemm bżonn li konna aktar kodeċiżjoni fl-Ewropa. Forsi anka fuq il-mudell Ġermaniż. Jiena dak li qed nipprova nispjega jew nipprova ngħid fuq kooperazzjoni mhux is-slogans tas-soltu li illum il-ġurnata jintużaw u jintużaw iż-żejjed u ma jwaslu għal imkien. Issa ngħaddi l-kelma lil viċi President tal-Kummissjoni Sinjura Redding. Grazzi Iva, il-Kummissjoni preżentat strateġija komprensiva għat fl-Ewropa tinsewx l-dinja l-istrateġija Ewropa 2020. Aħna għamilna wkoll numru ta' inizjattivi biex nipromuovu tkabbir u l impjiegi kemm fuq medda medja ta' żmien kif ukoll medda qasira ta' żmien fil-waqt li nżommu disciplina fiskali ġenerali. Issa il-priorità għandha tingħata għall-implementazzjoni tal-istrateġija ta' tkabbir Ewropew. U l-elementi hemm huma hemm bżonn li dawn il-miżuri mmexxuhom il-qoddim issa Jiena naħseb dwar il-pazza u l-impjegi, l-latti tas suq wahdini wieħed u tnej. U dawn verament jistaw jiftħu l-potenzjal ta' suq wahdini, anka l-prioritajiet tal- ser tal-istħarriċ annwali ta' tkabbir tal-2013, aħna nafu li dawn il-miżuri ma' speċifiċi nafu li l-kwistjoni reali tal-ġustizja soċjali u l-prosperità jistgħu jiġu solvuti biss jekk aħna nindirizzaw il-problemi strutturali li jeżistu fil-ekonomija tagħna u nistabilixxu nistabilizzaw anzi żona euro ċertament id-dinja waħda mill-iżjed kwistjonijiet urġenti, irridu kol naraw il-kwistjonijiet kollha neċessarji sabiex nagħtu ċertu fiduċa fl-ekonomija Ewropea għaliex jekk ma jkunx hemm din il-fiduċa ma jkunx hemm investiment. U jekk ma jkollniex investiment, mu ħajkun hemm ebda possibilità għat tkabbir. U it-tkabbir iva huwa it-tweġiba għal problemi eżistenti tal-Ewropa. X'inhuwa importanti għalina l-kol dan huwa li nistudjaw it-triq li mixin fiha biex nkomplu nuru determinazzjoni kemm għal dik li hija e, eh, lotja ta' responsabilità kif ukoll is-solidarjetà. Irridu riforma kontinwa sabiex ikonna l-kondizjonijiet biex inrawmu in it-kabiru l-impiegu għalhekk li l-Kummissjoni fil-istħarriċ annwali ta' tkabira l-2013 enfasizza dawn ħames prioritajiet li ħansemmi. L-ewwel net. Konsolidazzjoni fiskali differenzjata skont it-kabbir, tin net li natu lura il-self ta' normali. it tillet net, nipromovu it-kabiru l-kompetittività għallum għal-għada. Raba punt, nġildu l-qat u l-konsegwenzi soċjali tal-krizi. U l-aħar punt li nimmodernizzaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi. Nistaw namlu aktar f'dan l-aħħar punt, per eżempju fil-qasam ta' xir pubbliku, id-digitalizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi li intejbu l-kwalità u l-indipendenza ta' sistemi ġudizzjari billi is-sistemi ġudizzjari namluhom kontribuzzjoni lejn il-fiduċa u it-kabbir. Dawn huma kollha prioritajiet li huma prioritajiet strutturali u iva ċertament ħandumu qabel ma nkunu nistgħu nibbenefikaw bisħieħ minn twettiq tagħhom u huwa għalhekk għaliex dawn huma proġetti fuq medda medja u twila ta' żmien, għalhekk għandna bżonn ukoll inizjattivi medda qasira ta' żmien biex inkunu nistgħu nikkumplementaw dawn l-inizjattivi u dan permezz tal-investiment. U hawnhekk jidħol il-budget Ewropew għaliex il-budget Ewropew huwa essenzjalment strument tal-investiment. Investiment fl-Ewropa kollha kemm hi. U għana ma nistgħux nitkellmu dwar il-bżonn ta' tkabbir jekk ma narfux il-bżonn kritiku ta' investiment immirat. Il-budget Ewropew fuq livell Ewropew huwa liżjed strument importanti għal dan l-investiment immirat. Jekk aħna rridu niksbu il-tkabbir fl-Ewropa kollha jrid ikollna budget li jista' jwassal investiment fl-Ewropa kollha. U dan joħloq dawn il-kondizzjonijiet ta' tkabbir. U huwa għalhekk aħna għandna bżonn ftehim kemm jista' jkun malajr fuq l-MFF sabiex ikunu nistgħu nużaw bisħieħ il-livelli ta' l-Unjoni Ewropea għat tkabbir. Minn barra dan. Il-programm ta' ħidma tal-Komissjoni tal-2013 imexxi l qudiem inizjattivi ewlenin ta' tkabbir li diġà jinsabu fuqna, kif fuq il-mejda qudiemna, kif ukoll eh, qed tippreżenta ġodda l-Kummissjoni ħad kompli taħdem mod kostruttiv mal-Parlament u l-Kunsil sabiex dawn il-proposti jiġu adottati u jina nemmen li din hija kwistjoni ta' priorità għalina. Il-Kummissjoni waslet il-punt tagħha wkoll fuq dawk li huma l-multiplikaturi fiskali meta nenfasizzaw il-bżonn għal kompożizzjoni intelligenti għal miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali għal stati membri li tilfu l-aċċess għal suq finanzjarji mem assolutament ebda għażla jekk għandna nipposponu l-konsolidazzjoni din mhix possibilità għalihom. Għal dawk l-istati membri li għandhom aktar lokal manuvra fiskali, l-istabilizzatur awtomatiku jista' jwettaq ir-rwol tiegħu u il-patt ta' stabilità kabir jippermetti li dan isir. Issa fuq is-surpluses ta' bħalissa, il-Kummissjoni qed twetta analiżi orizzontali fuq l-implikazzjonijiet tal-politika fuq is-surpluses ta' kontijiet korrenti gbar u li għadhom għaddejjin għall-2013 u diħa tappoġġa ir-rakkomandazzjonijiet ta' semestru Ewropew skont kif ikun hemm bżonn. Fl-ħannet nixtieq nirreferi għaż-żieda fil-kapital tal-Bank ta' Investiment Ewropew. Il-Bord ta' Gvernituri ta' dan il-bank u mistenni li approva mod formali iż-żieda ta' 100 biljun euro fil-ġimat li ġejjin u il-programm ta' self ta' dan il-Bank ta' Investiment Ewropew diġa jirrifletti din il-kapaċità miżjuda għas-self. Aħna ċertament eh, eh, unjoni ekonomika, aħna ċertament għanna munita, u ċertament għanna u rridu nsaħħu is-suq waħdini tagħna. Iżda lilin mill-ekonomija. Il-mira tagħna hija huwa wieħed politiku, mira soċjali. U ovvjament iċ-ċittadini tagħna. E kif il-Kunsil tal-Ewropew qed jiltaqallum biex inkomplu nibnu t triq lejn eh, unjoni ġenwinament ekonomika, aħna komplu nisimaw il-vuċi tal-Parlament li għalet direttament li jarrapprezenta il ċittadini tal-Europa sabiex flimkien ikunu nistaw nkomplu nibnu Europa, Europa li hija waħda soda ta' solidarjetà u li toħloq l-impjiegi. Kaxlo poli kirjandi, Komissjon. Grazzi ħafna Komissarju Redding. Issa għannom tal-gruppi politiċi għanna sensiela ta' kellima, għal-grupp tal-PPE, Is-Sur Andreas Schwab, zewċ minuti. Sur President, Signora Vice President, kollegi. Id-dibattitu fuq it-kabbir fl-Europa iktar għandu x'jaqsam ma' dak li għadha kif qalet il-Kummissarju Redding minn li ma' dak li smajna aktar kmini waqt l-istess dibattitu it-kabbir fl-Europa majna għaliex aħna ma konniex kapaċi li nimplementaw affarijiet li diġà deċidejna dwarhom. Kif qalet il-Kummissarju stess, il-problema mhijiex illi m'għandniex bizzejiet direttivi u regolamenti. Sur President, Għanna bżon afas, afas għall-Europa kollha, għall-ekonomija ta' soċjali illi jaħdem. Aħna qed naraw li pajjiżi bħal Greċja, bħal Portugal, Sinjura Ferrera, wet u riformi. Illi huma propju ambizjużi ħafna l-OECD poġġiet il dawn il-pajjiżi propju fuq il-qċċata tal-lista ta' pajjiżi li qed iwettqu riformi. Ħabirku ħafna biex iwettqu dawn ir-riformi malar kemm jista' jkun. Imma dan mhux biżejjed għaliex riforma hija ħaġa, imma l-implementazzjoni ħaġa differenti. U kif qalet il-Komissarju, l-implementazzjoni u l-inforzar huma essenzjali għandna bżonn ta' amministrazzjonijiet pubbliċi li jaħdmu kif suppost u skrutinju aħjar tal-gvernanza fissu intern għaliex għas l-aqwa regoli ma jiswew xejn jekk ma jkunux inforzati. It-tieni net, nistaw niġġeneraw it-kabbir biss jekk ikun hemm sfond ta' fiduċja min-naħa ta' ċittadini. ċittadini rridu jkunu ċerti li l-miżuri li qed jittieħdu fl-Ewropa li qed iħossu l-qarsa tagħhom se jwasluna propju fejn irridu naslu. Ġifieri jiena ma nistax naċċetta dak li qed jgħidu minn naħa l-oħra tal-Kamra li issa f'daqqa waħda għandna inbidlu d-direzzjoni. Aħna bdejna b'din it-triq tar-riformi għandna nkomplu biha u nsiru iktar kompetittivi bħala riżultat ta' dan. Grazzi, Sur Xvab. Signora Ferrera, tixti eh, eh, tuża il-karta l-blu tagħha. Grazzi ħafna, Sur Xwab. Jina nixtieq insaqsik Inti taf illi il-surplus fil-Germania u ma' rizultat illi il-munita ta'kom ma' kienieċ valutata iktar ola għalix hija marbuta ma' dik ta' pajjiżi li iktar baxxa ġifieri meta surpluses ta'kom jiżdiedu il-munita ta'kom le. U s-suċċess tal-Germania għandu x'jaqsam samma dejn illi intom intom tajtu lil pajjiżi oħrajn u dawn issa qegħdin mirdumin taħt id-dejn li tajtuhom intom stess. Grazzi, Sinjura Ferrera, grazzi għal dik il-mistoqsija. Ebda Ġermanis muqat sejajt illi issu wahdini qed jagħmel ħsara lill-Ewropa, aħna gawdejna minnu, benefikajna minnu u nemnu fis-solidarjetà L-ewwel pass huma r-riformi u mbagħad irid ikun hemm passi oħrajn. Aħna qegħdin naħdmu biex ikun hemm Ewropa Magħquda, Ewropa tas-solidarjetà. La darba aħna nkunu ħadna l-miżuri ma nistgħux imbagħad nerġgħu nġibuhom fix-xejn jew niddeċiedu fuq ħaġa u mbagħad ma nimplementawhiex. Irridu nnuru liċ-ċittadini tagħna illi aħna determinati li nkomplu mixi di triq li se twassal għal iktar solidarjetà. Grazzi. Il-kellim li miss Is-Sur Alejandro Serkas, żewġ minuti. Grazie ħafna, Sur President. Komissarju Reding, inti għalaqt uh, billi semmejt Ewropa li toħloq l-impjigi, ma l-problema sur komissarju hija li fl-Ewropa ridna zewċ miljoni ta' postijiet ta' xogħol f'dan l-aħħar snin u dawn qed jispiċċaw persuni qiegħda fuq medda twila ta' żmien ta' studenti ta' żgħażagħ li jispiċċaw l-istudji tagħhom m'għandhomx fejn imorru bħala xogħol. Jiġifieri jiena nixtieq insemmi tħassib eh, jiġifieri li din ir-realtà inti qed tkompli tajt li iva rridu nkomplu nimxu l qudiem dawn il-miżuri proposti sa meta, sa ħa naslu, sa meta ħankomplu eh, nwettqu dawn il-miżuri. Anzi, qed qed qed niqirdu il-pajjiżi tan-nofsinhar. Safe ħanibqaw sejrin niġbru informazzjoni ta' traġedji ekonomiċi u soċjali. Safe, jina qed nara hawnhekk mistoqsijiet Imma dak li qed jinstema eh, madwar il-Kunsill, il-Kummissjoni hija li aħna rridu inbidlu meta ħajsiru dawn il-politiċi antiċikliċi. Jekk intom ħadd komplu tagħmlu dawn il-politika ħadd komplu żidu ir-reċessjoni u l qatt Hemm bżonn li tinbidlu intom. Inti tkellimt fuq il-budget Ewropew, imma kif nistgħu niddefendu budget? investiment hemm f'dan il-budget? jekk hemm inqas flus milli kellna qabel, kif ħankomplu nemnu f'politika li qed wassalna l-diżastru? Kif nistgħu bħalma qalet is-Sinjura Ferreira ma nitolbux u ma tistaqsux intom eh, daw il-pajjiżi li jridu jżidu id-domanda x'aħna qed nitkellmu mhux biss fuq l-offerta imma id-domanda. Jekk qed jgħalqu l-intrapriżi għax m'hemmx domanda, x'ha għamlu? Meta jinqataw eh, il- mm, il-kontribuzzjonijiet soċjali fi Spanja toqdu xi għax dawn mhux ħaġa tajba jekk qed titlob il-flessibilità kunu intom flessibbli, aħna rridu l-informazzjoni u mhux dan il-preġudizzju ideoloġiku. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Serkas, il-kellim li miss, Sur Mandas. Għal-liberali u demokratiċi minuta u nofs. Grazzi, grazzi ħafna Sur President, Kommissarju, Konna qed nitkellmu fuq il-tkabbir fl-Ewropa għandna bżonn ta' iktar tkabbir u iktar impjiegi. Ma naħseb illi hemm problema tal-fiduċja tal-konsumaturi u nuqqas ta' fiduċja fis-suq. Imnalla maħniex imprendituri għaliex aħna rridu nizguraw illi rridu kunem eh, fiduċa bejn l-atturi fissu biex eh, jiftemu fuq xi ħaġa li jinnegozjaw. Il-leġislazzjoni li qed tiġi adottata hawnhekk fl-Ewropa għandha tgħin imma xorta l smis qed iqisuha bħala xkiel. Għaliex? Għaliex hemm ħafna kliem u azzjoni ftit li xejn Nitkellmu dwar direttivi li huma implementati ħażin jew differenti b'mod differenti f'pajjiżi differenti u joħolqu problemi fis-suq waħdini. In ninħamba u najt għal ħafna snin li rridu nifokaw fuq regolamenti illi għandhom effett indaqs kull imkien. Inkella nħallu l-affarijiet fidejn l-istati membri għalix l-Europa mbagħad tifranka ħafna xogħol u aħna naħdmu biss fuq leġislazzjoni Ewropea li taħdem u tagħti l-istess riżultat kullimkien, l-istess kundizzjonijiet għal kull imprenditur u kull ċittadin. Araw il-vantaġġi eh, fit-taxxi pereżempju flok sussidji. Għaliex eh, is-sussidji x'jagħmlu? Eh, Jaħbu il-problema il il li jkun hemm l-imprendituri jitilfu il-vitalità tagħhom nitkellmu dwar l-innovazzjoni jew innovazzjoni mill-ġdid. Grazzi. Grazzi, Sur Mandes. Issa għannom tal-grupp tal-IFD. Sur Paskas, Sur President, l-austerita waslet għal eh, majnar fil-ekonomiji tana l-istituzzjonijiet għamlu il-ħilta tagħhom il-ħilitom biex jgħinu l-ċittadini f'din it-telliqa kontra il-ħin eh, kulħadd jistellef minn hemm minnaw biex inżidu il-prodott domestiku intern bi ftit punti. Imma x'għax nagħmlu, mbagħad jinqala toppi, hor nerġgħu immorru niġru biex nisselfu biex namlu ta' birruħna li m'hemmx kriżi, m'hemmx problemi imma irridu nkunu onesti din l-austerità ma waslet għal xejn ħlift batija. X'nistgħu nagħmlu fir-realtà l-ewwel irridu nstaħħu l-produzzjoni u nħeġġu l-ċittadini jikkonsmaw, hemm bżonn mbagħad ukoll li nifrankaw u nifrankaw il-flus imma mhux mingħand il-konsumaturi imma li niżguraw illi naqsu l-burokrazija u l-banek iħallsu l-parti tagħhom. U hemm bżonn li nonfqu b'mod iktar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 Eh, fil-klim u fil-fatti illi qed tinvest il-Kummissjoni fl-istrateġija għad kabbir. Dejjem kontu tafu dejjem għarraftu li hemm bżonn li nagħtu dejjem l-ola priorità li tkabbir fil-miżuri proposti hemm strateġija tkabbir. Narawa din imma hemm xi ħaġa li rridu nisħu fuqha. L-istrateġija għad kabbir eh, edha timmira għall-2020 għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Imma bħalissa il-pajjiżi li għaddejjin minn eżerċizzju ta' ġustament qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli ħafna minn perspettiva ekonomika. L-ekonomiji tagħhom e-, e-, e-, qegħdin itzappu mhumiex b'saħħithom u għalhekk hemm bżonn illi jagħmlu iktar sforzi biex e, e, jaraw se jagħmlu biex ittejbu s-sitwazzjoni. Imma aħna għandna bżonn ta' strateġija Ewropea li tiffoka fuq il-pajjiżi individwali u tagħtihom lajnuna billi għandhom bżonn biex jerġgħu għajmu l-ekonomiji tagħhom fuq saqajhom. Ġifieri jiena din it-twissija li nixtieq nagħmel. Għanna bżon ta' strategija ġenerali, ma' għanna bżon nħarsu r realtà l-Greċja, l-Portugal, l-Irlanda, ċipru, Slovenja, Spanja, l-Italja. Dawn il-pajjiżi kollha għandhom bżon iktar attenzjoni, hemm bżonn li konċentraw fuqhom bħalissa biex għom eh, biex jassu għal-iktar tkabbir. Umbat għandi żewġ punti oħra enata um, capital injection lil bank Ewropew l-investiment u l-project bonds tajnijom priorità għal dawk il-pajjiżi li huma propju eh, mil-quta b'mod ħażin ħafna minn din il-kriżi. Grazzi ħafna il-kellim li mess. Is-Sur Juan Gok, żewġ minuti. Grazzi, President. Signora Redding, eżis kollegi Il-Kummissarju Olli Ren għal fil-stampa il-politika ta' konsolidazzjoni eh, budgetarja edha twassal għal benefiċċji u dan mill-starriċ annwali għad kabbir eh, eh, xaħġa li tiskantani. Xorta waħda għadna ma wasalniex biex nilħu l-għanijiet ta' tkabbir u biex innaqsu id-deficit tagħna il-Greċja illi naqqas naqset l-infiq tagħha u s-salarji suppost issa saret kompetittiva ħafna imma issa hija soċjetà fejn hemm l-iktar ċittadini li huma imdejqin u disprati eh, fil-fat saret stima ħażina tal-impatt ta' dawn il-miżuri ta' austerità li hi innifissa kienet um, rakkomandat fit-trojka. L-effett multiplikatur tagħhom hija mm, naqas liħ 1.5% tfisser illi tnaqqis tal-GNI ta' 15 biljun. Umbat fir rigward ta' l-effetti fuq il-konsolidazzjoni tal-budget għadna qed nistennew illi dan iseħħ, Sinjura Viċi President. Jiena Eh, rajt illi il-Direttorat Ġenerali tal-ECFIN qed jużaw eh, modelli ta' ekvivalenza u huma jgħidu illi tnaqqis mill-tħul ta' fuq it-taxxi se jsir se nagħmlu tajjeb għalli aktar il-qudiem mill-investimenti kull fej saret konsolidazzjoni permezz ta' tnaqis ta' infiq pubbliku u tnaqqis ta' taxxi qatt ma inkisbu r-riżultati mixtieqa u tnaqqis mitħul ta' fuq it-taxxi ma wasalx għal tnaqqis tad deficit il eh, dak li qed jipproponu DG Ekfin uh, eh, juri li il-modelli illi jużaw eh, qegħdin uh, innaqsu il- l-effett multiplikatur dana minħabba xi ignoranza xjentifika jew inkella għandhom tendenza illi ixaq il-bullejn politiki neoliberali il-Kommissjoni ma revediċ il-pozizjoni taħħa bl-istess mod li għamel il-Fond Monetarju Internazzjonali. Deċiżjoni diffiċli jridu jittieħdu u għalhekk dan l-istħarriċ għandu jkun suġġett għal rapport annwali. Signora Hirsch, minuta u nofs. Grazzi. Sur President, Signora Kommissarju Redding. Pala Viċi President tal-Komitat tal-Impjeg Affarijiet Soċjali nemmen illi tkabbir huwa importanti, mhux importanti huwa kollox għalina fil-Komitat tagħna. Wara kollox, l-iktar l-aħjar politika soċjali għalli kullħat ikun qed jaħdem għalhekk aħna nemnu fit-kabbir, nemnu fil-ħolqin tal-impjegi. U il-kumpaniji li joħolqu l-impjegi b'mod partikolari dawk eh, kumpaniji żgħar u ta' daqs medju. Il-programmi soċjali huma bżonjużi huma importanti imma dawn huma biss għajnuniet u ma biss eh, xaħġa li s-servi eh, biex wieħed jagħmel dik it-tranzizzjoni. Hemm bżonn li noħolqu qafas xira li fiħdanu il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju jistgħu jaħdmu u, u jikbru. U dana l-ewwel net irridu nibdew billi nimplementaw ir-regoli li għandna diġà għall-SMEs huwa pis enormi illi kull darba joqogħdu isibu ruħhom f'pożizzjoni fejn ir-regoli, l-liġijiet, l-standards li jinbidlu fl-istati membri. Dana joħnoqhom qiegħed ma, ma jistgħux jaħdmu hekk. Għalhekk irridu niżguraw illi fl-aħħar mill-aħħar ir-regoli u l-liġijiet illi aħna nfasslu jiġu implementati kif supposta biex is-suq waħdini ikun iktar b'saħħtu jiġġenera impjiegi. B'mod partikolari fil-qasam tal-medja hemm ħafna potenzjal, hemm ħafna impjiegi hemmhekk dak il-qasam illi jistgħu jinħolqu. Grazzi ħafna, Sinjura Hirsch. Is-Sur Cimanski. Sir President, il-ġejjieni u għam sejjes fuq l impiek Em għat li għat marajna bħalu fost iż-żaza Ewropej. Dejjem il-numru ta' zazax ta' taħt il-25 sena edha edin jizdit, edin jizdit Palissa 23% minnom daw edin u ma' edha ġifiri l-aċċess għas suq tax xogħol huwa essenzjali. Ma tantx hemm impjiegi u postijiet tax xogħol battala meta l-ekonomija eh, tkun majnat. U anki dawk li jkunu ħirġin mill-università qed ibatu biex isibu xogħol u dan huwa telf kbir għall-ekonomija. Hemm ukoll ħafna żgħażagħ li mhumiex imħarġa m'għandhomx ħiliet partikolari. Huwa diffiċli ħafna l-istati membri li jinvestu fl-edukazzjoni u fit-taħriġ minħabba il-tnaqis il tnaqis fil budgets u l austerita Jiena nittama li l-perspettiva finanzjarja Ewropea se tkun ambizjuża biżejjed biex tagħmel differenza. Grazzi ħafna Sur Simanski, il-kellim li miss is-Sur Zuber. Sinjura Zuber. Grazzi, Sur President qed niprovu nikkonvinċu ruħna li nafusna li hemm sitwazzjoni eh, soluzzjoni maġika illi wieħed jista' jagħmel it-tnaqqis eh, u minna u jippretendi li laqas ma jeffettwa it-kabbir. Impossibbli. L-ekonomisti jibqgħu jgħidulna li hemm bżonn ta' investiment pubbliku biex inti tippromuovi it kabbir Imma r realtà Turina dejjem mod eh, dejjem aktar drammatiku li l-familji Ewropej qegħdin ibatu l-eżempju tal-Portugal, per eżempju, jurina dant naqis fis-sussidji u fil-għajnuniet soċjali, għajnuniet tal-familja, waslu għal miżerja, miżerja sħiħa, ġustizzja soċjali hija il-pedament ta' kull eh, ekonomija. Meta Meta eh, eh, qabel il-Portugal kellu tkabbir ta' 10% għal daqstant irridu namlu xi ħaġa hemm bżonn ta' iktar industrializzazzjoni, hemm bżonn ta' pjanijiet ta' produzzjoni strateġiċi sabiex l-ekonomija reali toħloq impjiegi reali u tagħti eh, appoġġ finanzjarju lil ħaddiema biex ikunu jistgħu iżommu l-impjiegi tagħhom il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-maġġoranza f'dan il-Parlament jidru illi jippreferu il-mediċina li konna nużaw qabel. Imma bżonn ta' bidla. Grazzi is-Sinjura Krazza, żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Signora Vice President tal-Kommissjoni, eżis kollegi, jiena nittama li dak li qed niddiskutu lum u il-messaġġ eh, illi eh, qed nibatu jkun messaġġ interessanti mhux biss l kummissjoni ma anke għall-Kunsill Ewropew illi dalwaqt se jiltaqa' fi Brussell. Il-kwistjoni ta' tkabbir mish kwistjoni biss tal-Kunsill imma m'għandniex ninsew illi il-tkabbir hija huwa kajman ħafna u għalhekk aħna rridu naħdmu iktar fuq u biex il-proġetti Ewropej tagħna jkunu vijabbli u eh, tkabbir huwa wkoll dak il mutur li jista' jgħin l-Unjoni Ewropea timxu l qudiem biex jerġa' qajjem l-ekonomiji fuq saqajhom jgħin is-soċjetà il-soċjetà li qiegħda titlef il-fidi tagħha fl-Unjoni Ewropea b'mod partikolari dawk il-pajjiżi li iktar mill-quta mir-reċessjoni, mill-kriżi u mill-austerità bħal Greċja u il żazax u koll għedin jitilfu l-fiduċa u tama fil-ġejjeni il-previżjonijiet tal-tkabbira sena diħla u ma eh, korro ħafna mux biss għal eh, għal pajizi fi zona euro imma anki għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi fil-fema tagħna ċ-Ċina fl-2030 se tkun l-ikbar seta ekonomika fid-dinja u l-2030 hija tawnek wara l-bib. Iva kien hemm dak li qed jiġri fl-Ewropa qed ikollu effett ukoll b'nadi oħra fid-dinja dan ifisser li l-Unjoni Ewropea ma rnexxilix issib bilanċ bejn il-naqis fil-budget, koeżjoni soċjali u tkabbir ekonomiku din il-prioritajiet li prezentat l-Unjoni Ewropea sin li ġejjin nistgħu ngħaddu biex nagħmlu il-tibdil u riformi neċessarja għaliex mhuwiex possibbli li inkomplu b'dawn id-differenzi li jeżistu fl-Unjoni Ewropea għaliex dan kollu għandu impatt negattiv fuq l-irkupru. Per eżempju, f'dak li għandu xaqsam l-aċċess, aċċess għas-suq tax-xogħol, ir-rata tal-qat, ir-rata tal-impjegi. Din hija informazzjoni illi ehm, e, ta' qalb dawk il-pajjiżi li qegħdin propju ibatu minħabba l-kriżi mingħajr kawżjoni aħna maħniex se nilħqu l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna s-sur Rubik jixtieq juża il-Blue Card. Tixtieq taċċetta? Danke, Herr Präsident, äh, sehr geehrte Kollegin Kratzer. Grazie, Präsident. Fi Brussel il-negozjati fil-Konsil dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 eh, tkabbir. Eh, din hija sfida kbira bħalissa taħseb illi il-programm tal-2020 ser jippermetti l-finanzjar tal-SMEs u jippermetti li l-żazah nisa migranti illi jkunu jistaw ifendu għarasom ikunu indipendenti taħseb li dan jista' jitwettaq fil-budget li għandna bħalissa. Eh, Grazzi għal mistoqsija tiegħek. U importanti immens. Jiena jkolli ngħid illi naqbel perfettament ma dak li inti tixtieq tgħid. Jiġifieri li l-SMEs irid ikollhom ukoll ambjent xieraq mill-punt di vista politiku eh, kemm nazzjonali kif ukoll Ewropew. U meta fl-intervent tiegħi jiena tkellimt dwar aċċess għal likwidità u għal kreditu. U għal sim ġust fl-Unjoni Ewropea jien kont qed nitkellem dwar l-SMEs infatti. Din hija t-tip ta' pressjoni li għandha tuża l-Unjoni Ewropea sabiex tarġa' tirkupra. Issa l-Onorevoli Domenici. Grazzi President, il-kollega Juan Gok diġa fakkarna illi it-tlieta fuq il-Financial Times der artiklu illi fil-fema tiegħi huwa eżempju perfett ta' ġeżwitiżmu intellettwali. L-awtur u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Oli Ren. Huwa qal u kwota pajis jista' jirċievi ħin addizzjonali sabiex jirranġa d-deficit eċċettiv tiegħu eċessiv tiegħu jew inkella aħna għandna lan illi nakkomodaw l-investiment pubbliku fl-evalwazzjoni tagħna ta' pjanijiet fiskali nazzjonali u għaparti minn hekk aħna rridu nsegu konsolidazzjoni fiskali prudenti. Il-qarrej jaqra u jaħseb tajjeb wis, forsi dan huwa xi ċaqli, xi ħaġa qed tiċċaqla, xi dubju daħal dwar l-effiċenza tal-politika ta' austerità. Imma fil-verità le, fil-retorika klassika kienet tintuża terminu greku, grek apterus dotetu. Li emmek din kienet fisser stennija illi eh, Umbat, wieħed ma kienx iżomma din l-istennija. Il-President Tren qed jgħidilna illi aħna Irridu nibqgħu għaddejjin f'din it-triq imma aħna kellna nibdluha din it-triq. U hawnhekk hawn dan ir-referizmu, ir-referenza għal ġesuitiżmu Jiena qed nara xi ħaġa illi fl-antik kienet tifret lill ġensinisti li kienu rigorużi u l ġeżwitisti Il-ġensinisti rigoristi kienu jaħsbu illi anke il ġeżwitismu kawt kaut taren jirriskja illi sottovaluta il-kemmi graf, kemmu gravi id-nub ta' dak li jkun. U għalhekk jekk aħna noħorġu minn dan id-dibattitu ideoloġiku, reliġjuż dwar l-awsterità u naslu tielet triq politika ta' stimolu investiment pubbliku ġlieda kontra il-qatt, id-dimensjoni soċjali li nagħtuha ċentralità li jisħoqilha il-twettiq ta' għanijiet il-politika ta' aġġustament u kol il-deficit u id-dejn. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντομενίτσι. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Aylward. Grazzi, Sur Domenici. Sur Ajwert, minuta u nofs, grazzi, President. Jena qed nitkellem hawnhekk sabiex aħna nsaħħu suq intern u nistimulaw it-kabir Ewropew. Issa dawn il-miżuri għandhom imorru fi sabiex niġildu l-qatfost iż fl-Ewropa. Fl-2011 il-qatfost iż-żazax, irrata tal-qatfost iż tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 22%. F'żewġ stati membri kien hemm aktar minn 40% u f'ħafna aktar minn 25%. fl stati membru tiegħi, stat membru tiegħi l-Irlanda, il qat triplika sa mill-2008. Ċifri juru illi 7.5 miljun persuna bejn 18 u 29 la kienu jaħdmu u laqasem ħarġa. Għal dawn in-nies dawn musser nexxilhom jidħlu fis-suq tax-xogħol e, u jispiċċaw fi problemi soċjali. Ħafna ekonomisti diġa' qed jitħattu dwar din l-aħħar ġenerazzjoni. Biex ta' bil-ħaq ikonna tkabbir ekonomiku u importanti li nieħdu kull azzjoni fuq kull livell sabiex nindirizzaw problemi soċjali u ekonomiċi qabel ma l-effetti ikunu irriversibli għal din il-ġenerazzjoni u dawn jitħlu f'ċirku vizzjuż. Dawn huma ħaddiema, dawn huma żgħażagħ għadhom kemm jiggradwaw illi jistħoq ilhom li jipparteċipaw fl-ekonomija li jkollhom karriera, xogħol ukoll jistħoq ilhom impenn min-naħa tagħna bħala politiċi. Il-garanzija ta' żgħażagħ hija inizjattiva u għandha l-potenzjal li tagħmel differenza għal ġenerazzjoni teffettwati. Madonna kollu din hija inizjattiva li jistħoq ilha tmexxija u impenn min-naħa tal-mexxejja tal tal-Istati membri jekk ta' bilħaq irrit li jkollha impatt. Irridu niżguraw illi il-budget stana ta' bilħaq waslu għal riżultati u mhux ikunu biss klim fieraħ. Grazzi l-kelem li jmiss l-onorevoli. Anderson, minuta. Sfortunatament, Eddin naraw ħafna persuni li qed ippiċċaw jirreġistraw u qegħdin naraw l-ekonomija illi qed majna u l-problemi qegħdin jispiċċaw kollha fuq l-ispallej ta' minħalla sittaxxa. Il-politika ta' awsterità mhux biss mhux qed issib tarf tal-problemi u tal-kriżi iżda qed tagħmilhom għar dawn il-problemi banek li għandhom il-flus nistaw nejdu l-om biex jinvestu fit kabbir l-impiegi għal istanta ta' bil-ħak jista' joħloq impiegi u rkupru. aħna unnek ma nix nuqqas ta' disċiplina fiskali, ma nistax nibilanċaw l-affarijiet jekk ikonna għad kbir tal-massa. Dan nistaw nibilanċaw jekk ikonna investiment reali u sostanzjali fl impiegi ek biss jista' jkonna l-irkupru u innaqsu il deficit pubbliku għal livelli sostanzjali u sostenibli, grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Ulstkok għal minuta u nofs. Grazzi, President. Aħna il-koll nafu kif feġġed din il-krizi bdiet bil-swieq finanzjarji mhux regolamentati tal-Istati Uniti illi aħna importajna fl-Ewropa mbagħad kien l-patta stabilità għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea illi ma ħadimx. U li dan aħna produċejnieh għalina infusna u dan wassanna l-kriżi. Iżda hemm modi kif nistgħu noħorġu mill-kriżi l-istati membri għandna nappoġġawhom b'deċiżjonijiet illi jistgħu jittieħdu fl-Unjoni Ewropea hemm ħafna riżorsi potenzjali maħniex nużawhom, dawn irridu nużawhom għall investimenti fuq medda twila ta' żmien għal ġejjieni l-iktar fir-rigward tal-ambjent u l-klima. Dawn huma affarijiet illi ser iwaslu għad kabbir ser ituna approċċ fuq medda twila ta' żmien illi grazzi għalih mhux ser nispiċċaw fi kriżijiet aktar serji. Iżda din mhix kwistjoni ta' għanijiet, eh, għanijiet meta nitkellmu dwar il-klima, imma wkoll umanijiet politiċi u soċjali. Aħna naqqasna id-drittijiet tal-ħaddiema, ma nistgħux nikkompetu mal-Ċina billi naqsu is-salari Ma nistawx nikkompetu billi nitrattaw produ ikonna produzzjoni li ma tħares il-klima. Irridu tkabbir u tkabbir fl-Ewropa irrid isegwi l-modija fejn aħna jkollna ħaddiema kwalifikati li jitħallsu salarju deċenti bid-drittijiet tal-unions b'saħħithom u dinja xi ħaġa li għandha tkun fil-quċċata tal-aġenda tagħna. Grazzi. Grazzi tassew. Il-kellim li mess l-Onorevoli Silvia Adriana Ticaw. Minuta u nofs. Consider că discuția de astăzi este extrem de importantă. Din păcate... naħseb li diskussjoni tal-lum hija tassew importanti. Sfortunatament fl-2011 l-esklużjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea kibret brata esponenzjali. Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' proċess ta' industrializzazzjoni mill-ġdid għaliex hekk biss jista' ikonna l-impjiegi tkabbir ekonomiku. L-Unjoni Ewropea hija mamula minn 500 miljun ċittadin u huma għandhom bżonn ta' impjiegi skont l-edukazzjoni li jkollhom. L-austerità mhux ser twassal għal tkabbir ekonomiku jiena l-inqa l-idea li l-FTT ser tiżgura li s-settur bankarju jikkontribwixxi għat tkabbir ekonomiku u l-banek ser ikunu mġela jħallsu għal kriżi illi huma ikkawżaw. Grazzi, onorevoli tikaw, issa ngħaddu għal procedura KHDI. Għandi xi talbiet li Luhan. Grazzi tassew, Sur President. Fi żmien ta' problemi finanzjarji, l-Ewropa teħtieġ miżuri urġenti aktar minn qatt qabel sabiex tappoġġa l-irkupru ekonomiku. Dan għandu bżonn alleanza bejn il-Kummissjoni u il-Parlament sabiex jinstabu soluzzjonijiet ta' suċċess problema importanti illi għandha tindirizza l-Kummissjoni b'urġenza hija il-periklu ta' di-industrializzazzjoni tal-Ewropa. Minar bażi b'saħħitha industrijali l-Unjoni Ewropea m'għandix ċans quddiem din il-kompetizzjoni globali. Aħna rajna tnaqis fl-investiment industrijali ta' 2.5% tal-GDP. Aħna irridu ninvolvu l-innovazzjoni, il teknoloġiji il ġodda fiħdan il-fabriki tagħna għaliex inkella mhux ser inkunu nistgħu inżommu ma dawn superpotenzi ekonomiċi, il-kompetittività tagħna ser titnaqqas drastikament u rwol tagħna bħala attur globali ser jispiċċa fix-xejn. L-Onorevoli Rubik. Grazzi, President. Ja, naħseb il istoqa il-Kumitat tal-Europa ta' Xjenza u Teknoloġija ħareġ berba punti ewlenin illi aħna għanna nżommu u d-dimajnejna. Kemm għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-riċerka xjentifika il-mobilta' tista' tagħmel dan, faċilità Connecting Europe tista' tagħmel dan, id-diġitalizzazzjoni, irridu naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex niksbu progress hemmhekk l-Istitut Ewropew għat-Teknoloġija wkoll. Kif nistgħu ikonna għarfien teknoloġiku fl-Ewropa? Nafu illi fil-katina tal-edukazzjoni din hija xi ħaġa illi hemmhekk għandna nedukaw l persuni. Bħalissa wieħed jista' jkollu din it-tip ta' edukazzjoni ta' 25 sena, iżda kif nistgħu ntejbu l-prodott tagħha permezz tal-mobilità? Nirrazzjonalizzawh u niġġeneraw l-impjiegi. Nużaw l-internet. Kif nistgħu ngħinu l persuni u s-saħħa tagħhom fl-Ewropa? Kif nistgħu nagħtu kontribut deċenti meta naraw dan kollu? Grazzi issa l-onorevoli Sur Cofferati. Grazie, pres Grazie President. Jena xtaqt nindika l-Kommissarju li hemm żewġ problemi f'din is-sitwazzjoni ta' kriżi fost ħafna li ġew kwotati imma nħossom li huma perikolużi ferm. Qudiem in-nuqqas ta' tkabbir aħna nisħu bosta drabi l-problema tax-xogħol u nindikaw li hemm ħafna eh, nuqqas tal-antijiet ta' xogħol involuti, din hija problema. Imma ninsaw li hemm din problema li t titkattar għal l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Faqar hija problema oħra tant kibret li aħna eh, ma konniex nafu dwar fenomenu tal-Amerika dak iż-żmien eh, ta' kundizzjonijiet ta' xogħol tal-faqar mhux deċenti dan qed narru esperjenzaw aħna wkoll dak li jkun mhux qed ilaħħaq mal sal tax xar bil-pagi u laqqas qed ilaħħaq mal-limitu mal-linja tal-faqar. Għalhekk irridu nimxu lejn iżvilupp u dan, il-punt ħaqqu li nisqu fuq u nagħmlu iktar punti speċifiki dwaru. Grazzi. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Massib. U dim din l-austerità assurda nqodu nirreferu fuq l-oriġni tagħna tal-Ewropa. L-Ewropa twaqfet sabiex tkopri il-qasam tal-faham u l-azzar. U s se namlu, ħana ġomorru l-ura sa dak iż-żmien nqogħdu niddefendu l-faham u l-azzar u ninsow in-nies. Grazzi, da bilħa, grazzi kollegi. Bekk intemmu dan id-dibattitu, issa ninterrompu l-laqa sa l-ofsenar, sa meta naslu għal-votazzjonijiet. Militi tajja il-kulħat u sena tajba l-kulħat. Grazie.